Der Präsident! President. Die am 2. Februar 2012 unterbrochene Sitzungsperiode. Il-seduta li ġiet aġġornata fit-tieni ta' frar terġa' tibda jekk jogħġobkom ħudu poskom. Il-minuti ta' laqatana ta' frar fuq u il-test ġi u koll prezentat oġezzjonijiet le mela il-minuti nistaw naddottawum.